So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. Eżis kollegi, nerġaw nkomplu seduta tagħna għanna ir-rappreżentant tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea sur Peter Neċess li huwa wkoll deputat Prim Ministru, għanna il-Kummissarju Oliren, għanna il-president tal kumitati u għanna rapport il-lum war nofsinar se nitrattaw il-pakket tal-tibdil fil-klima u anki il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea dan huwa il-frott tax-xogħol minna flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill dan juri u kol li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu azzjoni deċiżiva speċjalment għal dak li għandu xaqsam l iżvilupp sostenibbli u anki l-sigurtà fuq l-ibħra. Dan l-firmar il-firmar ta' dan il-ftejim se jkompli is-saħħaħ il-liġijiet ta' eh, se jkompli saħħaħ il-liġijiet ta' l-Unjoni Ewropea sabiex u kol aħna tibdil fil-klima nil-ħolanijiet sal-2020 u bekk ikonna u kol nkunu minn ta' qoddimnet fuq level dinji. Dan sejjajna u kol biex nejnu l-istati membri għal l-emissjonijiet tal-greenhouses Äh, die Kollegin äh, Hassi, sowie zu den Förderungen erneuerbarer Energien oder der Technik der Kohlenstoffspeicherung. Dieses Paket gibt der Europäischen Illum nafu li se nitkellmu fuq it-teknoloġija nadifa, il-mezzi tal-carbon storage. Dan ovvjament huwa bħala preparament biex nippreparaw il-konferenza ta' Copenhagen ta' Diċembru li jmiss U dan, dan kollu juru kemm aħna kredibilta. Issa fuq sigurta fuq il-pra l-istituzzjonijiet qed jaqblu fuq it tmin eh, suġġetti. Dan eh, ovvjament il-frott ta' ħafna xogħol ibes li kellna nagħmlu matul tliet snin ukoll juri u jagħti prova l-fatt li l-Parlament Ewropew jista' jgħin biex jevita jew inkella itaffi l-effetti ta' dizastri li jisiru fuq eh, fl ipra bħal pereżempju l-kas ta' l-Erika. Nafu li l-proposti li għamel il-Parlament Ewropew, speċjalment il-Kumitat Temporaran fuq Sigurtà fuq il-Pra, issa dawn dan din sa ġurisprudenza, ġifiri kien eh, l-ispezzjoni u ċekjar tal-vapuri Għalhekk it-trasport marittimu u il-performance tal-bastimenti se titmur għall-aħjar. Nitkellmu wkoll fuq il-riċerka, il responsabilità Signora Doyle, il-rapporter l-oħra waslet biex nala. Nishtiq nirringrazzja il-membri tal-Komitat eh, tal-Ambiet, il-Presidenza tal-Kunsill, il presidenza tal konsil il presidenza tal kunsill il-kumitati ta' trasport, tal-industrija, il-presidenti tagħhom u r-rapporters ukoll. Kulħadd kellu rwol attiv il-kontribut kien wieħed siewi ħafna. Mod partikolari nixtieq nirringrazzja daw kollha li kienu preżenti meta aħna firmajna eh, dan l-att speċjalment żewġ leaders tal-gruppi li inaqdu magħna. Mela, nirringrazzjakom issa nixtieq nistieden il-President tal-Kunsill biex indirizzana, grazzi. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisar. President, komissarju, signori, onorevoli membri. Nirringrazzjakom l-għuna tal-istudentuni biex nindirizzakom għawnek fil-parlament.